kummissarju għal kollegi il-dibattitu dwar għal għalaqni u issa, nistaw naddu għal voti. Ser nivvotaw dwar sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar Sri Lanka segwitu tar rapport ta' Nazzjonijiet Uniti. Kif qed nifhem kif qed nifhem jiena memenda bil-fom minnaħa ta' Sur Murajex. Sur President qed nitkellem fisem Veronique de Kaiser. Aħna nappellaw li rappresentantori viċi prezident tal-Kommissjoni, il-Kunsil u l-Kummissjoni biex jappoġġaw sforzi ulterjuri biex jisaxħu l-proċess tal-responsabilità ġewwa Sri Lanka u jappoġġaw rapport ta' Nazzjonijiet Uniti b'mod partikolari it-twaqif immedjat ta' mekkanizmu ta' ġustizzja internazzjonali. Xaħat kontra din l-emenda sul-Van Orden. Sur President, aħna inna infaslu negozjati bej sit gruppi politiċi dwar din riżoluzzjoni partikolari. Dan u din hija riżoluzzjoni ta' kompromess u ovvjament fija elementi illi ħafna minna xtaqqu li ma kienux emmek u teskludi u koll elementi illi ħafna minna xtaqqu li kienu fija. Iżda dan l bejn is-sitt gruppi politiċi kien illi ma kienx ser ikun hemm emendi bil-fomi u bil-miktubi u b'kull forma oħra u għalhekk dan qed jikser il ftajim tagħna u xejjen in-negozjati. Għaliex issa qegħdin naraw li qed tiġi imres emenda b'dan il-mod u għalhekk naħseb li għandna nirrifjutawha din l-emenda. Dawk minnkom illi oġġezzjonaw tistaw tqumu bil ak kjoġobkom biex naraw kemm hawn persuni illi oġġezzjonaw din l-emenda. Naħseb li hawn bizzejiet hawn iktar minn 10% tal-persuni preżenti f'dan il-kamra.